batunna mozzjoni ta' ċensura tal-Kommissjoni nattilkom fi 18 ta' Mejju illi sensila ta' membri kienu neħew il-firma tagħhom. Informazzjoni hija issa disponibbli fil-sit tal-plenarja, ġifiri dan madux ehm, appoġġat minn wieħed minn allura jaqa' u l proċedura hija magħluqa. Su Schaffhauser. Hawnhekk fuq is-firem edin fatt regolari kien u meta kien hemm l-irtirar kienu qegħdin fatt eh, regolari ma dan huwa sistema legali li rridu nindirizzaw x'inhi ġurisprudenza hawnhekk. Ġifi l-formaliżmu li ġi preservat vera kien hemm il-tirar nat formali kollox kien regolari. Aħna qegħdin f'ambjent legali għalfej ħat irtiraw minn din il-mozzjoni ta' ċensura fuq l-affarijiet li ħarbtu il-sistema endokrinali. ħasra illi ma wassannix għatmim taħħa li mux edin naqda mhuwiex xejn li qed jobbliga bħala eh, dokument. Grazzi, dejt is-Sur Schultz. Mela, aħna flejna il-rekwizit tal-proċedura u imxejna u kull tip ta' persuna firmatarja ħatir tiradi. ċala darba tkun ikunu għamlu dan, mela dik il-mozzjoni titlef membru u jekk ineħħu biżejjed firem mela firem għanna bżon firem biex jihdu post dawk il-firem. Dan skont regola 169 aħna ma rċevejniex biżejjed firem biex jihdu post dawk li ġew tirati. u allura l-mozzjoni taqa. Aħna notifikajna lilkom u mm, notifikajna lil kulħadd nilkom li kull firma li tiġi rtirata kellha tiġi sostituita imot immedjat u din